giorno rega, reca le interrogazioni orali al Consiglio. Issa fuq l-agenda tagħna għandna il-domandi orali lill-Kummissjoni u lill-Kunsill fuq l-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa. Illum hija il-Ġurnata Internazzjonali għat waqif mill-violenza kontra n-nisa u allura id-dibattitu ġie f'waqtu. Issa ser nadi il-kelma l-rapporter Sinjura Svensson għandek 5 minuti jekk joġbok. Grazie ħafna, Signora President. Illum huwa il-25 ta' Novembru, l-10 anniversarju tal-Istituzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir rigward tal-violenza kontra n-nisa. Jiena matul ħajti kollha ħdimt f'organizzazzjonijiet politiċi tan-nisa u f'networks biex niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. U jiena nemmen li permezz ta' x-xogħol tiegħi jiena Għamilt użu ta' terminoloġija ċara biex nindunaw kemm serja din is-sitwazzjoni aħna tkellimna bosta drabi, repetejna l-istess punti ħafna drabi u issa wasal iż-żmien li naraw miżuri ta' vera li jiġu adottati. Għaliex il-vjolenza tisraq l nisa mid-drittijiet fundamentali tagħhom, tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum tagħhom, hija vjolenza li tiddetermina il-ħajja futura ta' nisa u ta' tfajliet. U allura aħna il koll għanna responsabilta biex inwaffqu dan irridu nibdew kooperazzjoni ma' assembleji parlamentari ma' l-isforzi kollha li hemm biex nwafqu din il-vjolenza. Għax din il-vjolenza kontra n-nisa tispiċċa wkoll vjolenza fir-relazzjonijiet um, intimi, rapes, skjavitu, prostituzzjoni u kol il-genital mutilation. Il-vjolenza qiegħda tintuża f'konflitti bħala għodda f'konflitti u fi gwerer rridu niġieldu kontra il-vjolenza b'mod individwali kif ukoll b'mod kollettiv. Xi nies jgħidu li l-vjolenza f'relazzjonijiet intimi hija kwistjoni privata, kwistjoni tal-familja, però mhijiex hija vjolenza strutturali u hija kwistjoni soċjali wkoll. Is-soċjetà għandha twaqqaf din dan iċ-ċiklu ta' vjolenza. Fl-opinjoni tiegħi din hija problema estensiva fir-reġuni kollha, fil-pajjiżi kollha, fil-kontinenti kollha. Irridu nwaffqu kwalunkwe tip ta' violenza relatata ma' sess u din hija ferm importanti fir rigward tal-igwaljanza fis soċjetà tagħna. Jiena naħseb li violenza min-naħa tal-irġiel kontra n-nisa hija xhieda tajba ta' relazzjoni mhux bilanċjata li hemm bejn in-nisa u l-irġiel. allura aħna rridu naħdmu biex nwaffqu violenza mill-irġiel kontra n-nisa u kontra t-tfal Aħna għawek għedin nitkelmu dwar stereotipi li konċernaw sessualità u s-sessi u dan ovvjament jaqaf fuq il-bazi li fid-dinja naħsbu li l-irġiel huma superjuri għan-nisa. Dan kollu ġej minħabba zbilanċi u inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Din hija problema soċjali. Problema ta' saħħa pubblika. U li l-in mill uġġieħ personali ta' dawn l-individwi din qed tagħmel ħsara wkoll lis-soċjetà. Allura aħna rridu naraw x'ser nagħmlu. Irridu naraw din il-kwistjoni minn perspettiva tal-ugwaljanza. Dan ukoll ifisser li l-Unjoni Ewropea għandha l-poter li tadotta miżuri u il-miżuri li jiena u l-kollegi tiegħi fil-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa qegħdin nitolbu. Aħna f'dan l-Unjoni Ewropea għandna diġà il-programm Dafni li jagħti appoġġ appoġġ għal inizjattivi differenti biex tiġġieldu il-vjolenza kontra n-nisa. U għatajja pero mux bizzejet u għaftit wis għadej dak li hemm bżonn il-Komitat ta' Drittijiet tan-Nisa irid ikun jaf x'qed jippjana li jagħmlu il-Kunsill u l-Kummissjoni biex jinkoraġixxu l-Istati membri biex jiġġieldu l violenza kontra n-nisa. Il-Kummissjoni tappoġġa li jiġu fasla linji gwida għal direttivi għal strateġiji tal-Unjoni Ewropea hemm obbligu biex naħdmu lejn ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont it-trattati biex niġbor fil-qosor, meta il-Kummissjoni edha tippjana li torganizza Sena Ewropea kontra l-violenza kontra n-nisa. Dan din jaġur sena li il-Parlament ilu jitlob għalija sa mis-97 u issa wasal iż-żmien li ikonna sena bħal din. Grazzi. Grazzi. Il-Ministru Tortinson jekk joġbok. Grazzi. Signora President, membri onorevoli, il-membru u ċer tal-Komitat ta' Drittijiet tan-Nisa għajem kwistjoni importanti ħafna u sam il-bidunet jena nishtiq najt il-violenza kontra il-nisa memx loka fil-soċjetà ċivilizzata. Din is-sena aħna qed infakru l-10 anniversarju ta' riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti li tistabbilix li ġiet stabilita li stabbilixxiet skużawni il-25 ta' Novembru bħala l-ġurnata kontra l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa. Illum aħna irridu naħsbu f'dawk in-nisa u tfajliet li qed isofru violenzi waqt gwerer u waqt konflitti. Aħna konxi tal-problemi qegħdin faċċaw in-nisa fid-dinja dawn jiġu stuprati, abbużati jew inkella ikkunu imweġġa fiżikament minħabba eh, tradizzjonijiet eh, kulturali jew inkella jiġu ikkastigati għal kriminalitajiet imsejħa tal-unur. Aħna konxi ta' dawn l-affarijiet kollha, aħna wkoll konxi tal-vjolenzi li jiġu inflitti fuq in-nisa kuljum. Il-vjolenza kontra in-nisa hija problema li hija mifruxa fuq ħafna politiċi differenti u din hija msemmija fir-riżoluzzjoni li tal-vjolenza kontra n-nisa li ser tifutaw fuq għada. Il-vjolenza kontra n-nisa mhijiex biss kriminalità u inġustizzja kontra n-nisa iżda hija wkoll kustjoni li l-irġiel huma dawk li qegħdin jagħmlu l sara u Ejja kwistjoni ta' ugwaljanza. L-uniku mod kif niġildu din il-ħaġa hija li konna approċ olistiku u li konna definizzjoni ta' xini violenza kontra n-nisa. Il-Kunsill qed jiġi gwidat mill-prinċipju tal-gender mainstreaming f'artiklu 2 u 3 ta' Trattat tal-Komunità Ewropea l-impenn li kunem ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet kollha. Il-Kunsill każijiet differenti tkellem dwar problema ta' violenza kontra n-nisa u jiena nixtieq nibda insemmi nota pozittiva. Waħda mill-eżempji ta' suċċess li kellna sissa ta' gender mainstreaming feda l-Unjoni Ewropea kien fil-kuntest ta' nisa f'konflitti eh, konflitti ta' gwerra u gwerrer. Bla dubju l-abilità tal-Konsil li taġixxi f'dan il-qasam huwa limitat għal poteri li hemm fit-trattat li jippermetti it-trattat. U allura l-istati membri jridu jagħmlu dak li jistgħu fiħdan il kompetenti tagħhom fl-isfera tal kompetenti tagħhom mod partikolari fil-JHA u fil-qasam tas-saħħa. L-Istati membri jridu jfasslu il-pjanijiet tagħhom biex iġildu il-vjolenza kontra n-nisa iżda wkoll jistgħu jibbenefikaw minn kooperazzjoni. Hemm ukoll miżuri fuq livell Ewropew li jeradikaw il-vjolenza kontra n-nisa li hija waħda mill-prijoritajiet ċentrali identifikati mir-roadmap tal-Kummissjoni għall ugwaljanza sa mill-2006 sal-2010. Taħ dan it-titlu l-Kummissjoni tappoġġa l-Istati membri biex jiżviluppaw statistika u wkoll jippromovu Uh, eh, koxjenza u skambju tal-aħjar prassi u kooperazzjoni fil-qasam tal-riċerka. Aħna qegħdin inħarsu l-qudiem għal pjan ġdid tal-ugwarjanza bejn l-2011 u l-2015. Il-program ta' Stockholm se jiġi adottat il-xar li ġej jindirizza framework fil-rigward ta' violenza kontra n-nisa kif espress mill-Parlament Ewropew. Aħna tinħarsu l qudiem biex nilħu ftehim fuq il-programm u implementazzjoni iktar tard. Diġà sar ħafna fuq livell Ewropew b'mod partikolari fir rigward tal- l-awareness u skambju tal-aħjar prassi. Uħut minnkom kienu prezenti uh, għal-konferenza tal-Presidenta ġewwa Stokkolma fir-rigward tal-violenza kontra n-nisa u din provdiet opportunità eccellenti għal-parteċipanti biex ikunu jistaw jasmu l-esperjenzi tagħhom u jiddiskutu politiċi futuri id-deċiżjoni tagħhom fl-2007 li stabbilixxiet il-programm Defni Tlieta jagħmel ħafna biex jiġġieled violenza kontra eh, tfal u n-nisa kien ta' suċċess. Jiena nilqa l-impatt pożittiv li kellu l-programm Defni fil-komunitajiet tagħna. Inti eh, intom qed tajjeb ħafna fir-reżoluzzjoni tagħkom li hemm nuqqas ta' data dwar tipi differenti kontra n-nisa. Il-Konsil huwa wkoll konxju ħafna li il-ġbir ta' data tajba u ġusta hija importanti ħafna biex inkunu nistgħu nifmu aħjar il-problema ta' violenza kontra nisa fuq livell Ewropew. Jiena nispera li fil-futur l-Istitut Ewropew għall-Igwaranza eh, bejn is-sessi li ġie stabbilit Eh, flimkien mal-Parlament jista jagħmel kontribut anke f'dan il-qasam. Il-Kunsill innifsu diġà passi tangibli biex itejjeb l-aċċessibilità tal-istatistika fuq il-violenza kontra n-nisa. Il-Kunsill ħadem fil-kontest tal- pjattaforma ta' Beijing għal azzjoni u adotta indikaturi speċifiċi fuq tliet suġġetti li huma ta' interess hawnhekk. L-ewwel net, violenza domestika kontra n-nisa, it-tieni punt, eh, harassment sesswali fuq il-post tax-xogħol u it-tielet punt in-nisa f'kunflitti bl-armi. Aħna minna progress ovvjament però għatem xisir. ħafna minn nisa l-iktar vulnerabli fid-dinja jgħixu f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw il-Kunsill huwa konxju ta' dan u għamel ħafna konklużjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-empowerment tan-nisa f'kooperazzjoni ta' żvilupp. Dan jenfasizza l-importanza li trattaw violenza kontra n-nisa b'mod partikolari eh, sara li ssir minħabba tradizzjonijiet bħal pereżempju l-gender mutil mutilation. Però di miex l-unika ħaġa, anka żwieġ sforzat u affarijiet simili huma ta' violenza kontra n-nisa anka f'dan l-Unjoni Ewropea u rridu jittieħdu miżuri kontra dawn il-prassi li huma daqshekk ta' sara. Irridu nikkommentu ruħna għal protezzjoni ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli skont ir-riżoluzzjoni tal-Gold Child la e-, is-sena l-oħra. Il-Kunsill tkellem li l-eliminazzjoni kontra in-nisa inklużi eh, prassi tradizzjonali jridu jitwafqu ma importanti ħafna l-iżvilupp tan nisa u ta' tfajliet u għal l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-soċjetà. Kif qal il-kollega, kif qalet il-kollega fil-Parlament, eh, Issa, il-violenza kontra n-nisa twaqqaf milli n-nisa jkunu jistaw jipparteċipaw fil-ħajja soċjali, ħajja ekonomika, ma jkunux jistaw jihdu sem fċertu attivitajiet anka ma jkunux jistaw jaħdmu u jkunu frisku li jiġu marginalizzati u jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' faqar. U dan wassalni biex nerġa' lura għal approċċ holistiku li bih bdejt il-diskors tiegħi. Il-problema kontra n-nisa il-ta' violenza kontra n-nisa hija problema ta' inugwaljanza u rridu kampanja biex insaħħu n nisa Nisa li huma ħilsa biex jesprimu l-potenzjal kollu tagħhom huma inqas suscettibbli għall-vjolenza minn nisa oħrajn irridu innaqsu l-povertà fost in-nisa u ix-xogħol huwa l-aħjar mod sa kif in-nisa jeħilsu minn dan il-faqar. Għal daqstant irid ixxir iktar biex in-nisa jidħlu iktar fis-suq tax-xogħol. fil laqgħa ta' 30 ta' novembru tal-2009 l-Konsillu għam mistenni li adotta serje ta' konklużjonijiet fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi eh, iktar xogħlijiet ta' nisa li huwa ta' input għall istrateġija post 2010. Lan huwa li nassiguraw li il-gender mainstreaming u kwistjonijiet marbuta ma' sessina taw uh, iktar importanza iktar il-qoddim. Issa li qegħdin eh, niċċelebraw l-10 anniversarju ta' rezoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti li tistabilixxi l-Ġurnata Internazzjonali tal-Vjolenza kontra n-nisa aħna nistgħu nifmu kemm u kemm kbira l-problema. Però fl-istess ħin aħna irridu naċċettaw il-fatt li l-pajjiżi qegħdin jaħdmu biex iwaffqu din il-problema. Fil-fatt, proporzjon kbir tal-xogħol li qed isir biex jieqaf tieqaf il-vjolenza kontra n-nisa qed isir fih dan qafas internazzjonali. Fis-sessjoni eh, li mis f'Marzu tal-2010 il-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tan-nisa ser tieħu review ta' 15-il sena għal pjattaforma ta' Beijing għall-azzjoni. Il-Presidenza tal-Iżvezja diġà produċiet rapport fuq il-progress li sar fl-Unjoni Ewropea u l-isfidi li għadna irridu nittrattaw. Fit-30 ta' novembru l-Konsilju għam mistenni adotta set ta' konklużjonijiet fuq dan is-suġġett. Il-pjattaforma eh, ta' Beijing għall azzjoni tipprovdilna struttura u aġenda fuq medda twila ta' żmien għal politika eh, għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-Konsilju għam volut ħafna f'dan ix-xogħol. Parti importanti edha tiġi dedikata biex niġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa il-violenza kontra n-nisa mandiġ taqsam ma' frontieri rridu nitrattawa kollha fuq livell internazzjonali u li lin mill-frontieri tal-Ewropa. Irridu niġġieldu il-violenza fix-xogħol internazzjonali tagħna u ma rridux ninsew il-violenza li ssir kontra iċ-ċittadini tagħna stess ġewwa l-pajjiżi tagħna stess. President, membri onorevoli, jena nishtiq nerġan nirrepeti dak li jett fil-bidu. Il-violenza kontra in-nisa mandiġ loka f-soċieta ċivilizzata. Jena grata ħafna lejn il-parlament li indirizza din il-kwistjoni illum u tistaw torbtu fuq apport sħiħ minnaħa tal-Kunsil u l-Presidenza fir rigward tal-ġustizja, gwaljanza u solidarjetà. Grazzi. Grazie Ministro, la parola. Grazie Hafna, Ministro. Issa il-Kummissarju għandek il-mikrofonu. Grazie Hafna. Grazie Hafna. Fl-okkażjoni ta' tneħħija tal-vjolenza kontra n-nisa l-Kummissjoni tixtieq tgħid li għandha impenn qawwi biex tiġġieled kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Dan l-impenn huwa rifless fil-komunikazzjoni fuq il-programm ta' Stokkolma li fost il prioritajt tiegħu hemm il-ħtieġa li wieħed jagħti attenzjoni partikolari għad drittijiet tat-tfal u l-ħarsien ta' tfal li huwa partikolarment davja, dajfa bħal pereżempju n-nisa li jisfaw vittma tal-vjolenza u l-persuni mdaħla fi żmien. Bir-roadmap tagħha biex ikun hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għal perjodu ta' bejn l-2006 u l-2010 l-Kummissjoni impenjat ruħha biex tikkontribwixxi għat tneħħija tal-vjolenza marbuta mal-sess ta' dak li jkun u it-traffikar tal-nedmin. Il-ġlida kontra l-violenza fuq in-nisa wkoll se tkun priorità importanti tal-istrateġija ġdida li ser tiġi wara roadmap u li bħalissa qiegħda tiġi imħejja. Xorta, huwa importanti li niffinanzjaw azzjonijiet konkreti fuq il-post il-Kummissjoni ġa kontribwixxiet biex niġġieldu l-vjolenza bis-saħħa tal-programm Defni tweġiba taħħa fil-qassam tal-prevenzjoni tal-violenza u l-għajnuna l-vittmi issa għandha tiġi msaħħab bis-saħħa ta' azzjonijiet konkreti. L-ewwel nett il-Kummissjoni identifikat azzjonijiet fil-qafas tal-programm Defni ta' biex titwettaq strateġija aktar koerenti minħa l-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra l-vjolenza fuq it-tfal, in-nisa u iż-żgħażagħ dan bis-saħħa ta' programm annwali ta' 17 miljun euro fl-2009 il l-Komissjoni immirat il-gruppi li qegħdin friskju dan barra lajnuna illi inatat mill-programmi nazzjonali. Fil-programm ta' ħidma ta' Defni 3 għal-2010 hemm grupp konsultattiv ta' esperti li huwa pjanat dan il-grupp ikun jista' jgħin biex jiġu identifikati l-azzjonijiet meħtieġa fuq livell tal-komunità u inħeġu approċċ komuni bejn l-istati membri. Il-Kummissjoni wkoll ħat studju importanti fuq il-fattibilità li ser jevalwa hux possibbli u jekk hux possibbli illi wieħed jirrevedi l-leġislazzjoni li għandna fuq il-vjolenza fuq it-tfal u n-nisa l-leġislazzjoni li għandna fl-Unjoni Ewropea fil-ħarifa tal-2010 sirġu prezentati r-riżultati ta' dal-istudju. Il-Kummissjoni għandha f'moħħa wkoll tlaqa rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati membri, istituzzjonijiet tal-komunità, gruppi politiċi, għaqdiet mis-soċjetà ċivili, għaqdiet internazzjonali u oħrajn biex titfassal politika tal-komunità aktar espliċita barra minnek, iskambju tal-aħjar pratika tal-standards u ta' modelli ta' interventi tiġa kien hemm diskussjonijiet organizzati fuqhom f'Diċembru tal-2007 taħt l-auspiċi ta' Netwerk Ewropew tal-Prevenzjoni tal-Kriminalità. Fl-aħħar net rridu nisħu illi l-forum estremi ta' violenza kontra n-nisa għandhom jiġu miġġilda bl-istrumenti l-aktar eh, sodi u ħarxa. U il-Kommissjoni proponiet f'Marzu tibdil tal-qafas penali Ewropej fil-qasam tal-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin u kontra l-isfruttar sesswali ta' tfal li jorqod mod partikolari l-tfal u n-nisa l-aktar vulnerabli fuq il-talba ta' sena Ewropea li ġi dedikata biex niġildu kontra l-violenza fuq in-nisa Il-Kummissjoni konkludiet wara evalwazzjoni fil-fond illi inizjattiva bħal din tkun premanatura qabel ma jkun hemm strateġija ta' sew biex niġġieldu il-vjolenza qabel ma din tiġi żviluppata. Issa ħad titkellem il-kollega tiegħi eh, Sinjura Benita Ferrero Waldner. Grazzi ħafna, Sur President. u eh, eżis u membri onorevoli ta' dan il-Parlament Ewropew kif tafu l-koll, jiena bħala mara jiena stess dejjem impenjajt ruħi fil-ġlida kontra il-vjolenza fuq in-nisa. U anke il-kwistjoni ta' empowerment ta' nisa b'mod ġenerali, mhux biss matul l-aħħar ħames snin kemm fil-Kummissjoni bħala Kummissarju tara responsabbli mill-affarijiet barranin, imma anke bħala Ministru Mena, rrit eh, nżid kemtejn fuq din il-ħagġa, fuq il-livell estern l-in mill-interventi speċifiċi fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw illi kollega tiegħi fuq fuqhom aktar dim il-ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa jidirli illi saret linja importanti fil-politika ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea li l-azzjoni tagħhom qed tiġi msaħħa mill-linji gwida speċifiċi adottati f'Deċembru 2008. It-twettiq ta' dawn il-linji eh, gwida qed tiġu wetqa fuq livell lokali tal-Unjoni eh, fuq livell lokali tal-pajjiżi terzi fejn hemm l-Unjoni Ewropea. F'ġisajn il-pajjiż terz l-ambasċati tal-Unjoni Ewropea delegazzjoni delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea żviluppaw il-pjantazzjoni tagħhom biex jiżviluppaw dawn il-linji gwida illi niprevedu l-istasieħa ta' inizjattivi li għandhom jitwetqu fil-perjodu ta' bel 2009 u l-2010. Aħna sistematikament qed nagħdu messaġġ ċar il-ksur ta' drittijiet tan-nisa mjux eh, ħaġa li wieħed jista' jiġġustifika minħabba relativizmu kulturali jew it-tradizzjonijiet. Fl-isfond ta' dan id-dialogu aħna wkoll qed nofru l-għajnuna tal-kooperazzjoni tagħna bħal per eżempju biex jitwet u rakomandazzjonijiet tar rapporter speċjali fuq il-vjolenza fuq in-nisa biex insaħħu l-istituzzjonijiet responsabbli mid-drittijiet indaqs u anke biex naraw illi titweta il-leġislazzjoni illi tikastiga il-ksur ta' drittijiet tan-nisa. Is-sigurtà l-paċu drittijiet tan-nisa huma importanti u rezoluzzjoni 1325 tal- ġnus maquda huma importanti. U anke fl-Unjoni Ewropea aħna adottajna proġ globali biex dawn l-affarijiet jitwettqu. Dan joffri ġabra ta' prinċipji komuni kemm għall operazzjonijiet li għaw taħt il-politika Ewropea tas sigurtà u ta' difiża u kif ukoll għall interventi li siru bisaħ tal-istrumenti komunitarji. Dawn l-attivitajiet għandhom jippermetuna illi nintegraw b'mod aktar effettiv id-dimensjoni tan-nisa fil- ċikli kollha tal-konflitt, tal-ġestjoni, il-rezoluzzjoni ta' dawn il-konflitti, sakemm ukoll naslu għal snin fittu. Jiena wkoll tlabt lajnuna ta' 40 eh, mara li huma managers minn madwar id-dinja biex jagħtu eh, entużjażmu ġdid għal din ir-reżoluzzjoni 1325 u proponina li jkun hemm konferenza ministerjali wara l-adozzjoni storika ta' din ir rezoluzzjoni u din l-idea jiena gburja ħafna minn din il-ħaġa s-Sekretarja Ġenerali ta' Ġnus Mauda Ban Ki-moon eh, laqħa, imma eh, forsi eh, aktar ħaġa remarkabli minn dan u illi għatħejja ta' din il-konferenza ministerjali għatta għadidit internazjonali pal per eżempju l-Unjoni Afrikana id-deċidew illi issaħħu l-sforzi tagħhom għal promozzjoni ta' rezoluzzjoni 1325 mod partikolari bis-saħħa ta' eh, l-iżvilupp ta' pjanijiet nazzjonali. Sur President, permetti li nikkonkludi fuq laqta personali. Jiena apprezzajt ħafna l-possibiltajiet illi l-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea kemm interni u esterni qed joffru u offrew eh, għal din il-ġida li qed nagħmlu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Walla jnuna qed mod in ġenerali. Jiena kontenta li qed nara li l-azzjoni illi forsi ma żmirajni għali limitata fuq eh, impenn personali issa qed indaħluha fi sforz komuni. Grazzi. Kristopoli. Grazzi tassew, issa fisem il-gruppi politiċi mill-IPP is-Sinjura Matera għal minuta u nofs. Si, grazie Presidente. Grazzi President. It-tneħija tal-vjolenza kontra n-nisa hija tema importanti tassew teħtieġ ukoll sforz ikbar minn l-istituzzjonijiet, stati membri u mis-soċjetà ċivili. Il-vjolenza kontra n-nisa hija mhux biss violazzjoni għad drittijiet umani, iżda twassal għal konsekwenzi serji ħafna illi ma nistawx ninjorawhom u għalhekk dan huwa suġġett illi jeħtieġ illi nittrattawh b'aspetti differenti, aspett kulturali pereżempju irridu niġġieldu l-idea illi jista' jkun hemm xi tip ta' ġustifikazzjoni għal violenza għabbażi ta' kultura jew reliġjoni jew aspetti soċjali għalhekk irid ikollna kampanji ta' tarif anki fost iż fih fiħdan l-iskejjel. Umbagħad l-organizzazzjoni ta' Sena Ewropea hekk kif tlabna kemm il-darba bħala Parlament Ewropew. Dan ifisser li se jkollna impatt Ewropew u internazzjonali biex bekk infasslu politika aktar koerenti u effikaċi. Umbagħad fuq l-aspett politiku irridu naraw x'inhuma il-prioritajiet fuq il-livell ta' aġendi internazzjonali nazzjonali fost oħlajn u għalhekk noħolqu ftehim dejjem aħjar bejn l-Unjoni Ewropea u l-Nazzjonijiet Uniti biex bekk aħna naħdmu flimkien fl-istess direzzjoni biex bekk aħna pala Parlament Ewropew u il- il-rappresentant tal-ġnus maquda u koll kellom imġiba mill-laqwa u għallek dan ifisser li konna kooperazzjoni illi dejjem issaħħaħna fl-imkien. Grazzi. Fissem il-Soċjalisti u Demokratiċi, Sinjura Thompson għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi l-lum 27 ta' novembru, il-25 ta' novembru għanzi. Nisa, għandhom issa dan il-jum id-dedikat għal violenza fuq in-nisa biex niġilduha din il-ħaġa. Qed nitkellmu mhux biss ta' tan-nisa, ma qed nitkellmu ġittijiet tal-bniedem, ġittijiet tas-sigurtà, ġittijiet tal-ħajja. l ġnus uda. Qed jgħidu illi ehm, seba' nisa minn kull għaxra eh, nisa jaddu minn xi tip ta' violenza wara matul ħajjithom da jista' jsir minħabba mart jew pereżempju eżempju, ta', ta traffiku jew xi tip ta' violenza oħra. Hemm bżonn li aħna nqedu pjan fuq eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex niġidu kull forma ta' violenza fuq in-nisa. Fl-istati membri kolli jisiru l-isforzi huwa ċar li xi stati membri qed jgħidu l l aktar bis-serta minn oħrajn. Presidenza Spanjola edet il-violenza fuq in-nisa u l-ġrida kontra il-violenza fuq in-nisa bħala waħda mill-prioritajiet tagħha. Dan huwa wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li waqaf ċentru ta' osservatorju biex jara x'qed jiġri eh, f'dak xaqsam mal-violenza u qed jiżviluppa strateġija biex jiġi miġġiela dan il-flagell. Hemm bżonn li din l-inizjattiva Spanjola nsarfuha fuq livell tal-Unjoni Ewropea u dan għal ġiet tan-nisa ġifieri jkun hemm osservatorju Eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Mela fisem il-grupp għalde, Signora Parvanova għal-minuta. President u kollegi, mux biss minħabba l-jum internazjonali biex titneħħa kull xorta ta' violenza fuq n-nisa, meta bħiet qis rezoluzzjoni fuq din kwistjoni wieħed li titaqsi nifsom minna bizzejiet fl-Ewropa l-lum eh, kwarta nisa huma eh, vitmi ta' violenza Eh, domestika, eh, stupru jew inkella mutilazzjoni ġenitali, lar eh, violenza meta jkun hemm stupru bħala arma tal-gwerra bħalma qed jiġri fil-Kongo. Wasal il-waqt li jkun hemm strateġija sieħa biex ikun hemm pjan ta' azzjoni konkret biex niġildu il-violenza kollha fuq in-nisa fosthom it-traffikar ta' nisa. Sinjura Komissar nixtieq narafkom illum li matul ir-reżoluzzjoni votajna mal fuq il-programm ta' Stokholma emenda li eh, teħtieġ direttiva pjantazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea biex iġu mħarsa l-vittmi nisa u eh, li min ikun weta ir-reati jiġu infiċjal qorti nittama illi inti u l-kollegi ma toqgħodux tużaw l iskuzata sussidjarjetà u naraw din l-azzjoni f'din il-Kamra. Aħna krimna fuq din il-kwissjoni li presidenza Spanjola li għafavur ħafna din il priorita u nittama li din tkun priorità għalina l-koll. Fissem il-ħodor, il-sur Romeva jirweda minn għal-minuta. U meħtieġ illi nistabilixxu bażi legali ċara biex niġidu kull xorta ta' violenza fuq in-nisa jiena wkoll inħeġġeġ lil kunsill u l-Kummissjoni biex eh, jieħdu din il-kwistjoni fil-politika Ewropea l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ħadd minnhom qed jirnexxielu jindirizza din il-problema waħedhom. Il-toleranza żero fuq il-vjolenza kontra n-nies għandha ssir priorità u l l-istituzzjonijiet kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament jitlob li l-Kummissjoni u l-Kunsill jkollhom pjan ta' politika aktar imrad biex jiġu miġilda forum kollha ta' vjolenza fuq in-nisa dan huwa pass fid-direzzjoni tajba kif ġa semma ta' fuq l-Osservatorju ta' Valans. Nixtieq ukoll nfakkar il-Kummissjoni l-Kunsil fuq rekomendazzjoni li wieħed eh, jitratta wkoll dawn id-drittijiet eh, tan-nisa mod partikolari fil-qafas tal-assoċjazzjonijiet bilaterali u l ftejmijiet kummerċjali li huma stabiliti kif eh, hemm ukoll msemmi fir-rapport tiegħi Il-Kummissjoni, il-Kummissarju, nixtieq nitloba jekk tista' tkun aktar eh, speċifika fuq dal l-affarijiet. Għaw l-Assoċjazzjoni eh, mill-Kongo għal paċi u l-Ġustizzja, għaw rappreżentanti tagħhom hawnhekk fit-tribuna nixtieq insellmulhom, irrid ngħidilhom illi din hija ġider niġildu kollha flimkien u eh, hija taqbida tagħna l din il-ħaġa. fissem eh, l-isjar Sinjura Janukadis. Il-violenza fuq in-nisa mod partikolari fuq livell domestiku eh, hija kwistjoni li tiġi diskussa. U ningrazzjakom tal-li għajimtu din il-kwistjoni. Mhix kwistjoni ta' nisjew ġilla laqsi kwistjoni ta' gwaljanza u laqsija biss kwistjoni ta' drittijiet tal nida hija kwistjoni ta' liġi kriminali qabel kollox u minħabba li kwistjoni ta' liġi kriminali hija kwistjoni tal-istati membri u fidejn l-istati li jmexxu fuq din il-kwistjoni skont il-Kunsil tal-Ewropa kwarta nisa matul ħajjithom ħaj jesperjenzaw xi forma ta' violenza. L-Unjoni Ewropea tista' tkun proattiva f'dan il-qasam billi toffri riżorsi għall-edukazzjoni u tqajjem aktar kuxjenza u billi tiftaħ id-diskussjoni fuq il-vjolenza. Mhux biss kontra n-nisa ma wkoll li ssir fuq l-irġiel. Skont il-Ministru tal-Affarijiet eh, Interni, wieħed minn kull sitt irġiel ibatu mill-vjolenza domestika. Darba żort marra eh, grupp, anzi, grupp ta' nisa illi eh, maħom diskutejt il-violenza domestika ġej minn kull faxxa tal-ħajja. Din teqret il-ħajja ta' dak li jkun. Biex jerġgħu jibnu ħajjithom huwa proċess twil u jeħtieġu lajnuna. Dawn il-proġetti jgħinuhom biex jagħtuhom ken u jibnu ħajjithom. Proġetti ta' din il-ħaġa eh, Bħal proġett Elevate għandhom bżonn lajnuna finanzjarja. L-Unjoni Ewropea tista' tkun proattiva billi eh, tneħħi it-tabus li hemm fuq, fuq din il-vjolenza kontra n-nisa u l-irġil. Dan huwa qasam li aħna bħala soċjetà ma nistawx inwarbu nagħtu il-ġemp bħalik ikku ma jeżistix. Fissem il-mux affiljati, Sinjura Stasen għal-Minuta. Grazzi ħafna. Il-membru Stansen għamel mistoqsija fuq il-vjolenza fuq in-nisa. il vjolenza fuq nisa hija ħaġa li nindirizzaw fuq kull livell, hemm bżonn li jkollna approċċ Ewropew. Aħna qed nisqu sabiex jkun hemm approċċ integrat fuq livell tal-istati membri kollha aktar milli jkun hemm approċċ ġenerali. Kull forma ta' violenza fuq in-nisa għandna nġilduha, għandna wkoll nqisu l-violenza fuq in-nisa Musulmani fil-ċirkolu tal-familja tagħhom stess Dan kollu joħroġ mill-viżjoni musulmana tal-wol tar-raġel u tal-mara. Aħna nixtiequ nixdu kull forma ta' violenza, ma' mod partikolari dik il-violenza taħt il-forma musulmana. Hija ħaġa inaċċettabbli u l-partit tiegħi jistidel l-istati membri sabiex jiġġieldu kontra din xorta partikolari ta' violenza. U nieħdu ħsieb mod partikolari il-violenza taħt il-forma musulmana l qed fuq in-nisa. Mena, il-Missi Signora Bauer għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, Ministru, Komissarji. Nishtiq infakkar punt li tiġa sar minnek, Signora Ministru, f'soċjetà ċivilizzata. Assolutament mem ebda lok għal-violenza. Din hija l-għaxar okkażjoni biex infakru il-konvenzjoni tal-ġnus ma' fuq il-violenza li s-sir fuq in-nisa smajt dak li għattin tux għallu l-kollegi u għad najt xħajġri fi zmin 10 snin u 20 sen oħra. Ma nafx jekk 10 snin oħra 20 sen oħra. Aħna jodak li ħajġu warajna u xekri jgħidu l-istess ħaġa għat jibatu l-istess messaġġ, ġifiri l-violenza miex posta, miex posta f'soċjetà ċivilizzata. Ma nafx Iżmin żmien mhux qed jaħdem favorina jekk inħarsu lejn is-soċjetajiet tagħna naraw l-aggressività tiżdied. Bizet inħarsu lejn l-influenza tal-medja naħseb għandhom rwol huma wkoll f'dan il-fenomenu. U l-kriżi mbagħad ukoll, il-kriżi wkoll għandha effett, il-psikoloġi jistgħu jgħidulek li kriżi jista' jkollha effett negattiv fuq l-aggressività tan-nies, allura din il-kwistjoni kollha ta' violenza fuq in-nisa hija problemi u ħafna mill-kollegi rġil tagħna ħafna drabi jgħidu li l-irġiel isfaw vittmi wkoll tal-vjolenza huwa minnu imma f'xorta ħażina rridu nieħdu nota tal-fatt li skont l-istatistika 95% tal-vittmi huma fil-fatt nisa. Anke jekk inħarsu lejn il-vitmi ta' traffikar għal darbohra 80% tal-vitmi ta' traffikar huma nisa. Senjura President, anzi Sur President, Senjura Kommissarju, naħseb wasal il-waqt biex l-istituzzjonijiet Ewropej jitrattaw il kwistjoni mod aktar serju milli jagħmlu sissa. Grazzi ħafna s Sinjura Garcia Perez għal minuta u nofs. Illum miljuni ta' eh, nies u nisa eh, tisamaw leħinom kontra il-violenza fuq in-nisa. Ma nistawx u għajnejna għal dan il-flagell soċjali. U nalqu għajnejna għal dawn l-abbużi storiċi ta' seta li qed li in-nisa jinqatlu xi drabi għax huma nisa. U l-korresponsabli qudiem ir-realtà l-istituzzjonijiet Ewropej l-Istati Membri il-kol kemm aħna responsabbli irridu Nawnu li nistaw biex nwafqu din il-violenza u għamżon inizjativi għalbina. Pajzi bħal Spanja ħadu inizjativi din il-direzzjoni li ġi li għandhom fuq il-violenza eh, fuq in-nisa jeżempju tajjeb irridu wkoll nieħdu miżuri ta' prevenzjoni ġilju stereotipi nofru għajnuna legali lil vitmi. Hemm ħafna linji ta' politika oħrajn li huma meħtieġa. U għatajjeb il-presidenza spanjola, il-presidenza li jmiss, għanda fost il-prioritajiet taħħa fuq l-agenda l-ġida kontra l-violenza. Għanda bżon appoċ ċarf dan kollu. Għall-inizjattivi kollha li Mżon Mżolli naħdmu l-koll fuq l-istess naħa. U dan għal-ġit tal-eluf ta' vitmi li ma jistawx jistennew minut oħra. Is-Sinjura Kretu għal-minuta. Grazie ħafna, Sir President Kif intqal il-violenza kontra n-nisa hija fenomenu serju ħafna illi aħna mhux dejjem nagħtuh biżejjed attenzjoni dan il-fenomenu jilħaq proporzjonijiet tal-biża f'pajjiż f'ħafna pajjiżi speċjalment f'dawk il-pajjiżi li hemm il-gwerra u l-vjolenza, l-istupru u l-vjolenza sesswali kontra n-nisa nisa zaza u tfal Eh, laħa livelli kbar eh, fis somalia fil-Burundi, fil-Liberia u ħafna pajjiżi ta' gwerer din il-violenza olja. Anka eh, il-violenza tinstab ukoll fl-iktar pajjiżi demokratiċi u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nifukaw fuq li natu nikastigaw il-dawk l qegħdin jabbużaw minn dawn id-drittijiet tal-bniedem biex nassikuraw is-sikurezza tan-nisa u niprovdu l-assistenza li hija tant juża għal persuni li ikun il-om din il-violenza biex dawn ikunu jistgħu jintegraw eh, lura fis-soċjetà. Nixtieq ngħid ukoll li l-Kumitat Deve kommemora il-ġurnata tal-ġlida kontra il-violenza kontra in-nisa u jiena nixtieq nirringrazzja lil komissjoni il-Komissarju tal-interess li huma u f'dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kosta l-Minuta. Grazzi, nixtieq niddedika dan il-jum għal memorja ta' Sinjura Politovstika, ġurnalista illi kienet ħalset bħajjita l-imħabba tagħha l-verità u għas-sofferenzi għal dawn il-nisa fl-Ewropa u dawn huma esperjenzi li mbagħad aħna nistgħu nxepuhom ukoll ma' ġbija ġbija li naraw aħna fil-medja ġbija tan-nisa fejn għandna kultura ta' umiljazzjoni u din ukoll hija violenza u għalhekk l-Ewropa trid titkellem fuq dan. U għalhekk jeħtieġ illi jkollna sistema koerenti ta' statistika wkoll, speċjalment għal dawk li huma minorenni għal traffiku tan-nisa kif ukoll għal kategoriji vulnerabbli bħall-immigranti. Iżda rridu wkoll riżultati konkreti, e kif qalet il-Kummissarju, u jkollna linji gwida għal dawn nisa li wkoll jisjabu ruhom fil-ġlied. U għalhekk ħafna proġetti ta' NGOs lokali u anki f'pajjiżi fejn huma qegħdin jippruvaw jintegraw dawn in-nisa naraw li hemm bżonn ħafna jnuna. U għalhekk illum għandna possibilità ġdida. il trattat tal Lisbona u il-programm ta' Stokholma biex bekk din il-prevenzjoni tkun waħda komunitarja. Iżda rridu nqisu wkoll il-kuntest tal-vjolenza. Dejjem qed jiżdied il-vjolenza fost iż żaża u l-użu tal-alkohol u tad-droga. U forsi ma nitkellmux dwar dan biżejjed meta nitkellmu dwar vjolenza kontra n-nisa grazzi. Eh, Ikirija eh, Senixnin ja ena Is-sinjura Sinixnin għal minuta. Grazie ħafna sur President, eżis kollegi. Miljoni ta' nisa ġumsawta, abbużati, mibjuwa, stuprati, traffikati, jew mibjuwa, biss xumma huma nisa. U ukoll dawn l-affarijiet qed għal aktar imwiet fost in-nisa aktar mill-kanċer Jiena naħseb din il-vjolenza mhix posta fis-soċjetà tagħna. Hija l-klassi politika kollha kemm u l-politika għandha teħles minn l-influenzi ta' ċertu reliġjonijiet li jippromovu d-dominanza tal-irġiel f'pajjiżi il-min konservativ li qed iċaħħat in-nisa mid-drittijiet ewlenin tagħhom taħt l-influenza tal-qassisin jisom il-nisa postom id-dar li jħdossi it-tfal. Eh, Jgħatu għet id-dritt għall-abort u li kunem il-fertilizzazzjoni in vitro. Dan huwa modell li għanna fil-Polonja li l-għanna nġilduħ. Fil-flasġa ta' Deċembru eh, ser ikun hemm inizjattiva li nitama li jkun hemm l-appoġġ tagħkom għalija ser tiġi mibdija mill-ċentru Pollak għan-nisa. Il-blue card hija għal mistoqsijiet tal-speaker mhux għal interventi ta' minuta. Jekk intom qegħdin imniżlin fil-minuta, allura tiġa mniżlin u tiġa qegħdin tard dan huwa dibattitu importanti ħafna. U ħani prova nagħti uh, il-minuta uh, lil sitt kelliema. Għalek, issa naddu għal uh, catch di għaj. Is-sinjura Grunika minuta Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Kuljum fl-Europa marra minn ħamsa tispiċċa vittma tal-violenza. Violenza fuq in-nisa inaċċettabbli taħt il-forum tagħha kollha, imma fl-Europa ta' nisa u tfajliet qed jgħixu taħt l-aggressjoni u l-isfruttar il-ċifri huma allarmanti. Il-violenza eh, sir fuq diversi livelli, id-dar, eh, fastidju sesswali fuq ix-xogħol, stupru, anke bejn kopji u anke tintuża bħala tattika tal-gwerra l-barra mill-Unjoni Ewropea, l-violenza domestika. Ja, L-ewwel kawża tal-mewt ta' nisa ta' bejn is-16 u l-44 sena fiħda l-Unjoni Ewropea. Li nitkellmu din il-ħaġa mhux biżejjed, hemm bżonn li issa nieħdu azzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tħares il-vitmi l-aktar dajfa. L-ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa hija ġlida fundamentali d-dirtijiet tal-bniedem u l-programm defni li jgħin l-azzjonijiet biex niġildu kull forma ta' vjolenza mhux biżejjed miżuri u inizjattivi ġodda għandhom jiġu pjanati biex jiġu fasla pjanijiet Ewropej koerenti jiena nappoġġa l-inizjattiva li jkun hemm sena Ewropea kontra l-vjolenza fuq in-nisa illi l-istituzzjoni tagħna ilha tipproponi għal aktar minn 10 snin issa. Kirija Ronżuli jena l Signor Ronżuli għal-minuta. Il-Signora Ronżuli għawnek edha jistaqsi il-President. Eh, eh, Grazzi President, immur lura għal dak li smajna minn l-Ovri Matera u l onorevli Stassen dwar violenza fuq aspetti kulturali u reliġjużi. Jiena xtaqt nidedika din il-minuta biex nirrakkonta esperjenza li jiena għaddejt minna personalment pala volontarja. Storja ta' Mara, Karin, storja ta' Mara li marridix tilbes il-burka. Ir-raġel taħħa biex jikkastiga u għadbila laċtu għamla dan bil-lejl meta kienet riqda. Karin issa tilbes il-burka, mhux għaliex tixtieq tilbes il-burka, iżda biex taħbi sinjali ta' din il-vjolenza. Issa illum jiena nittama illi ma jkunux biss għetin nfakru dan il-jum, iżda noffru għajnuna lil dawn il-nisa illi qegħdin jgħaddu minn dawn il violenzi u bekk dan kollu nistaw naddu mill-klim fira għall-azzjoni fil-konkret. Is-Sur Sarabella għal-minuta. Sur President, eżis kollegi, ma ta' nisa fl-Europa u fil dinja li jġildu kull-jum biex eh, titneħħa l-violenza fuqhom imma huma m'għandhomx xur laqas jistgħu jagħmlu din iġida weħda max il-violenza fuq in-nisa fil-parti kbira ssir mill-irġiel u din hija violenza kontra l-umanità kollha kemm hi. U hija normali li l-irġiel għandhom isibu f'din it-taqbida wkoll jiena wkoll qed nieħu sem fil-inizjattiva ta' Zigarella l-Blum li inħolqot mill-irġiel u mirat l irġil oħrajn inħolqot fil-Kanada xi sena ilu, xirġil qalu li għandhom id illi iħedġu rġil oħrajn biex jiġildu kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Din hija simbolu din iż-żigarella l-bluna. Din tfakkar in-nisa tal-Kongo illi jisfaw vittma eh, tagħhom ta' kuljum. Nistieden il-kollegi biex jinaqdu ma' f'din il-ġlieda ta' kontra l-violenza fuq in-nisem il-violenza fizika u psikoloġika ħafna dravi tafu li il-kliem jista' iweġġa' aktar miswat. Kirija Sarbuja enelebto. Is-sinjura Sarbuja l-minuta. Grazzi ħafna ċer il-violenza kontra n-nisa dvarja u tiddependi fuq il-kultura u l-arranġamenti ekonomiku u soċjali tista' tkun psikoloġika jista' jkun involut eh, żwieġ isforzat kull tip ta' violenza kontra n-nisa mhumiex aċċettabbli qegħdin jiksru l-drittijiet fundamentali tal-bniedem u huma xkiel għal l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dan il-fenomenu għandu aktar vitmi mill-kanċer u jħalli eh, feriti kbar fil-bnedmin u fis-soċjetà u għalek aħna nżidu l-isforzi tagħna biex nġildu kontra dan il-fenomenu. Il-Nazzjonijiet Uniti, l-estimi tal-Nazzjonijiet Uniti juru li dan l abbus qed jiżdied minn sena l-oħra u ħafna drabi dawn il-kazi hemm każijiet ukoll li laqqas biss u nafu bihom fir-Rumanija jiena nappoġġa l-kampanja tan Nazzjonijiet Uniti illi jisimha nisa fid-del Women in the Shadows li lan taħħawa li tiżviluppa ideja aħjar ta' kemm huwa serju dan il-fenomenu grazzi ħafna. Isur Njura Meissner għal-minuta. Grazie ħafna, President. Signori il-violenza kontra n-nisa hija ksur ta' drittijiet tal-bnidem, kwalinkwa forma din ikolla, jekk ikun żwieġ format, stupru, kwalinkwa ħaġa. Għanna bżon namlu mill-aħjar li nistaw biex niprofaw niġildu dan il-fenomen fit trattat tal-Lisbona, anzi qabel il-trattat tal-Lisbona ħna ħarisna lejn il-ċarta ta' drittijiet tal-bniedem u ridni ikun eh, mizjut mal l-trattatu hawnhekk għandna namlu mill-aħjar li nistaw biex niġildu kontra din il-forma ta' violenza tiġa semma li il-violenza tintuża fil-gwerra, l-istupru jintuża fil-gwerra u kien hemm referenza anka għal Kongo. Hemmhekk din il-ħaġa li għal snin sħaħa. Eh, nitkellmu dwar stupru ta' tfal żgħar nisa eh, tqali xorta jiġu stuprati xi ħaġa li qatt u qatt ma tista' tiġi aċċettata il-Kummissarju referiet li nisa bħala gvernijiet eh, eh, imexxu l-pajjiżi u qed tappoġġhom imma din hija kustjoni illi li taffetwa l-ħafna pajjiżi u aħna rridu nkun nagħmlu l-għalma taħħa biex niġġieldu kontra taħħa grazzi. Is-Sinjura Hans li kal minuta. Grazie ħafna, Sir President, Senjuri. Dan l-aħħar qed naraw ħafna u ħafna aktar inizjattivi biex tiġi miġġielda dal-violenza fuq nisa f'xorta ħażina dan il-fenomenu għadu jeżisti fl-Ewropa u japplika l-kategoriji kollha ta' ta' tan-nisa u tkun xi tkun il-klassi soċjali li huma jkunu ġejjin minna il-vjolenza fuq in-nisa mhix xi ħaġa inevitabbli u ħaġa naturali. Vjolenza fuq in-nisa kull kif id-dinja huwa rejat u aksur ehm, ta' dritt tal-ħajja għad-dinjità umana u għall-integralità fiżika u psikoloġika ta' dak li qed nitkellmu fuq violenza ma rridux biss nippreżentaw il-mara bħala vittma, bżonn ukoll nikkundannaw L-att tal-violenza u min ikun wetaq dan l-att. Ma nistawx nipermettu l-impunità. Bżon li inneħu ċertu stereotipi u fl-ħar mill-ħar il-kampanja għanda tqajjem il-kuxjenza dwar id-diffikultajiet ta' din it-taqbida li ħnirdun wet u Sinjora Figoredo għal-minuta. Signor President. Grazie. President, din il-ġurnata internazzjonali kontra l-violenza kontra n-nisa għanda tkun il-bidu tal-tneħija tal-indifferenza li teżisti f'dan ir-rigward fis-soċjetajiet tagħna eh, li taffetwa il-miljuni ta' nisa fil-dinja kollha. L-vjolenza kontra n-nisa hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem hija ostaklu għall-involviment tagħhom fil-ħajja soċjali, pubblika, politika u anka fil-post tax-xogħol. Eh, Bija eh, nisa ma jistgħux jilħqu il-pożizzjoni kwistjoniet li għandhom jilħu hemm ħafna drabi hemm il-affarijiet soċjali iżda anke dawk ekonomiċi jagħmlu n-nisa aktar vulnerabbli jiġu uh, sfruttati aktar u aktar u immarġinalizzati u jagħmilha aktar faċli biex dawn jiġu traffikati u jinkoraġġix il-prostituzzjoni għandna bżonn aktar flus, għandna bżonn politika impenjanti biex nippromovu ir-rwol tal-mara fis-soċjetà il l-ugwaljanza. Rridu konna pjanijiet eh, li jġildu kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa u anka it-neħija ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-protezzjoni tal-min ikun qed jagħmel ir-reati. Jiena jiddispjaċini eh, li eh, ikolli ngħid li għandi biskallim ieħor fuq l-istatija issa. U l-kallima mhijiex edaw, jgħid il-President, Iva għaw edha l sena eh, ta' wara l-2000 eh, huma karatterizzati minn żieda fil-miżuri tas-sigurtà. Il-budget sploda fuq dawn l-affarijiet imma l-violenza fuq in-nisa mhix qed tonqos fl-2008 156 nisa mietu minħabba daqit l-irċivu minħabba raġel tagħhom u hemm ħafna nisa vitmi minħabba violenza konjugali. Minkejja l-biometrija, CCTV, dan mhux għedi jiġbu għal ħtiġa tas sigurtà li għandhom bżonn in-nisa minħabba l-vjolenza. Din il-vjolenza li tolqot lin-nisa kollha ġejjin milli ma pajjiż ġejjin jew milli ma ehm, faċ soċjali li ġejjin minnu. Is-sessizmu u parazzizmu Jati l parti l-oħra status ta' alter ego. Kif niġildu s-sessizmu, hemm bżonn politika b'saħħitha biex ninformaw, nilqgħu kontra, nħarsu il-persuni rida politika biex inabolixxu kull diskriminazzjoni illi il-violenza trabileru fija. Is-sigurtà ta' aktar minn nofs ċittadini Ewropej, ġifiri ċittadini nisa, dima ħaqix investiment politiku li ikun ta' daqs taħaw li ħalli effett. Grazzi. Fisem il-Konsell għal ġiex minuti is-Sinjura Tortensen. Grazie ħafna, President, onorevoli eh, eh, chairperson tal-Komitat tan-Nisa, onorevoli membri tal-Parlament, nirringrazzakom tal-dibattitu li kellna. Violenza għandha ħafna forum, tista' isseħ b'ħafna modi. Imma l-uġieħ u l vulnerabilità hija l-istess, ikun min ikun il-vitma. il vittma huwa pożittiv li hemm ħafna inizjattivi minn tal-Kummissjoni f'dan il-qassam u jiena nispera li l-Kooperazzjoni Ewropea ħad tkun hemmhekk biex tgħinna niġġieldu kontra din il-vjolenza u naħdmu lejn l-ugwaljanza rridu naħdmu b'mod strateġiku. Kien hemm qed issejjaħ għall-attivitajiet inizjattivi semgħu anke fid-dibattitu nixtieq nirġa' nirrepeti li l-vjolenza kontra n-nisa hija priorità għal presidenza svediża tal-Unjoni Ewropea. U jekk inħarsu wkoll il-programm ta' Stokolma li ħajġi adottat ix-xahar id-dieħel dan iżid il-possibilità tagħna fil-nitrattaw eh, l-nisa li kienu vittmi tal-vjolenza kif semma semma hawnhekk fil-Parlament. Fid-9 ta' Novembru l-Presidenza tagħna organizzaw konferenza fejn kellna rappreżentanti mill-soċjetà ċivili u NGOs u dawn ingħataw l-opportunità ta' skambju ta' informazzjoni dwar din il ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa u fil-ħarifa l-presidenza organizzat ukoll konferenza fi, e, fi Brussel kontra traffikar ta' nisa u l-lan kien biex aħna nuru kif nistaw nejnu l-dawk l-huma vulnerabli u nikkonċentraw fuq il-pajjiżi ta' oriġni minn fejn jir dan it-traffikar il-President tal-Parlament nixtieq nirringrazzjak ta' dan id-dibattitu li huwa importanti ħafna. Ħafna xa tisir, ħafna ostakoli, imma naħseb li l-iskop tagħna u għali aħna naraw li tiqaf din il-violenza kontra n-nisa darba għal dejjem. Grazzi ħafna lil konsil jiet il-President issa fisem il-Komissarju. Grazzi, Sur President. Jina għandi ftit uh, punti biex naħla l-għonet nix ringrazzja lill-membri kollha illi uh, intervenu uh, dan kien dibattitu kruċjali dinja forma brutali ta' Eh, ta' abbuż ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għax hawnhekk semmejna semmet ħafna il-Kongo, imma rridu nitkellmu wkoll dwar pajjiżi li li huma żviluppati bħal Pakistan pereżempju. U l-bira stess fil-għaxija fil-Parlament jiena kont qed nara t television, televiżjoni kien hemm programm fuq uh, uh, eh, stazzjon Franċiż dwar dan l-abbuż tal-nisa fil-Pakistan u kien orribli dan il-programm imma kien il-verità, wera il-verità. Wieħed mill-membri semma eżempju ta' eh, mara, wieħed mill-membri hawnhekk semmiet l-eżempju ta' mara li ma ridix ilbes il-burka. Eh, huwa veru li l-konflitt iżid din eh, dan l-abbuż kontra in-nisa. Il-vjolenza sesswali ħafna drabi intuża bħala arma tal-gwerra u wieħed jara li il-tessuti tas-soċjetà l-koeżjoni tal-komunitajiet tradizzjonali jinkisru l-etika tispiċċa u wieħed jispiċċa f'sitwazzjoni Eh, fejn eh, il-mux ir il-ribelli manka is soldati u ċittadini ordinarji jamlu dawn it-tip ta' reati orrendi dawn l-attakki fuq in-nisa u anka fuq it-tfal. ħafna mill-membri staqsow jekk huwiex possibbli illi konna direttiva Ewropea dwar din il-kustjoni. Eh, fuq il-violenza kontra n-nisa li ta' sikura il-prevenzjoni u il-ħarsien tal-vittmi u eh, jisfortunatament ma' hemmx bażi legali għal din il-ħaġa fil tratta tal-Lisbona hemm bażi legali għal ċertu azzjoni speċifiċi li jistgħu jittieħdu. Mod partikolari f'dak l-għandu xasam mal qafas ta' traffikar tal-bini l-istruttar sessuali ta' tfal u l-pedopornografija pornografija fuq it-tfal. ċarta tal-Lisbona jsemmi daw l-affarijiet ma tespliċi ma' dikrazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem bħala deklarazzjoni miex bażi legali biex aħna nibdew direttiva. Jina xorta nemmen illi l-Komissjoni għandha tkompli tuża aspetti differenti biex tattakka din il-problema, mod partikolar bis saħħa ta' programmi. Programmi illi mhux biss huma bbażati fuq il-modell tal-iżvilupp li huma wkoll huma bbażati fuq ċertu gruppi vulnerabbli ma wkoll li jiffukaw fuq il-pajjiżi membri tagħna stess. Għax anke f'pajjiżna fl-Unjoni Ewropea tagħna stess li għandha tkun ta' xempju fid-dinja għal ħarsin ta' ġittijiet tal-bniedem u tan-nisa għatem problemi. So, torbtu fuq il-Kommissjoni li hemm bħalissa manka wkoll dik li miss illi din ser tkompli b'din l-azzjoni illi anzi ser iżid din l-azzjoni wkoll għal raġuni sempliċi aħna nqisu li hija waħda meħtieġa. U kif issuġġerixxa membru din mhix eh, kwestjoni li l-istati membri għandhom jieħdu l-pass jew il-Kummissjoni jew l-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li fuq livelli kollha u fil-kompetenzi tagħna kollha aħna għandu ikolna dawn il-problemi dejjem u dimajnejna. Thank you very much. Grazie ħafna l-Komissarju mela biex nalqu debattitu jina irċivejt ħafna mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fisem il-Komitat tal-Dritti tan-Nisa u l-Ugwalenza bejn in-nisa. Id-dibattitu issa malu u l-votazzjoni s-sirada. Grazzi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-istqarrija tal-Konsil u l-Komissjoni dwar uh, soluzzjoni politika għal piraterija lejn il-kosta ta' Somalia.